Meine Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank. Eżis Signori, membri onorevoli, kuntent ħafna l-naxxinna niltaqgħu, grazzi ħafna ta' bilħaq għal-mistoqsijiet prattiċi u għall-opinjonijiet li esprimejtu dwar x'inhuma l-istennijiet tagħkom bħala membri parlamentari Ewropej. Il-kwalità u anke l-intensità għal kif defendejtu l-ħsibijiet tagħkom u l-punti di vista tagħkom ħeġġeġ il-Kummissjoni, anke l-fatt li tkunu tafu x'għandha f'moħħa tagħmel kummissjoni, dan jawgura tajjeb għal futur ukoll. Hemm ħafna kumitati, punti di vista differenti u dan kellna niġbruh il-koll flimkien. U għalhekk nixtieq nitlob il-żewġ presidenti ta' dawn il-kumitati li kellhom jisibu tarf din is-sitwazzjoni, sitwazzjoni ta' 2 plus 3 b'kumitati varji involuti f'dan ismiħ u f'ismiħ oħrajn u nittama illi iktar il-qoddim nkunu nistgħu ngawdu mill-kooperazzjoni tal-Parlament minn stadju bikri għal kull kwa kwistjoni tista' feċ. Nħares il-qoddim għal kwal dawn il-ħames ta' ħidma fl-imkien u l-unika mod kif nistgħu nindirizzaw dan kwistjonijiet kollha li semmaw huwa li il-politiki digitali tagħna, l leġizlazzjoni tagħna nagħmlu aktar Ewropea, għandna bżonn il-leġiżlazzjoni xierqa biex ikollna regolamenti, standards xierqa u verament sodisfatt u naħseb li intom ħakunu kritiċi imma ħatkunu sieħeb eh, ġust ukoll. Ressaqtu l-mistoqsijiet tagħkom u jien nagħmel l-almu tiegħi biex inżomm mal-istennijiet tagħkom. Grazzi. President, grazzi kummissarju nominat Ottinger, grazzi għall-appell tiegħek aħna nil-qawħ, ovvjament, anke l-kollega Buzek. Issa nixtieq naddi il mikrofonu lill-kollega Buzek għal konklużjonijiet tiegħu qabel ma naslu għatmim ta' smieħ taħna. Ik joġbu fesis kollega. Grazzi ħafna, l-għennet nixtieq nirringrazzja r-rappreżentanti kollha ta' ċittadini Ewropej li flimkien magħna illum ġew segu ismiħ il-mezzi ta' xandir, l-NGOs u daw kollha li qegħdin isegwu il-smiħ tagħna fuq is-sit tal-internet tal-Parlament Ewropew. Kuntenti li qegħdin flimkien, grazzi ħafna, grazzi lill-membri parlamentari Ewropej kollha l-mistoqsijiet li resqu u ħafna mill-mistoqsijiet tresqu mill-Kumitat ta' Kultura u Hitre semmejna l-ismijiet tal-kultura, tal-itre, imma l-komitati l-oħrajn 30% waslu mistoqsijiet tagħhom. Jure, juri, libe, itre, ġifiri kena kooperazzjoni tajba ħafna mal-komitati kollha. L-ewwel net ikolli ngħid illi nixtieq nirringrazzjaw lilek l-ewwel qabel kollox, Viċi President tal-Kummissjoni, kurrenti ta' din il-Kummissjoni, Kummissarju nominat, għal tweġibiet tiegħek, għall impenn tiegħek, għall involviment tiegħek għal bħala ex-kommissarju tal-enerġija u anki l-kwistjoni tal-kwistjoni tal-enerġija kif nagħmlu aktar Ewropea naħseb li din l-iktar ħaġa diffiċli li faċċajt il-ħames snin li għaddew. Ma int kont ta' suċċess u nittamaw li jkollok l-istess suċċess fil-ICT, fin-networks tal-ICT, fis-servizzi ta' trans networks tal-ICT, u fil-komunikazzjoni kollha ġenerali. Jien qed nitkellem fisem il-kumitat Tre ovvjament dan l-istadju nixtuq lek ir-risq u kull suċċess fil-ħames snin li ġejjin. Għandi aħbar tajba għal membri tal-kumitati, ismiħ li miss għada fid-dissa ta' filgħodu. Naħseb li informazzjoni tajba likom u nerġaw niltaqaw fil-ħodu kmini għan niltaqaw mal-komissarju nominat Maras, importanti li kopri l-portafol tal-innovazzjoni, ricerka u l-industrija. Grazzi minn ġdid il-kulħadd, grazzi l-ko-president bil edha maġembi, grazzi għal kooperazzjoni kbira tiegħek u grazzi għal kooperazzjoni tiegħek kena suċċess f'dan ismieħ komplikat imma fl-aħħar mill-aħħar kien ta' suċċess. Biex nikkonkludi tajt is-Sinjura Costa, Skużawni, nixtieq nirringrazzja ħafna lill-Onorevoli Buzek għal dak li qal, imma fuq kollox ovvjament nixtieq nirringrazzja lill-Sur Utinger għal disponibilità tiegħu, nixtieq nirringrazzja l-kollegi, kien pjaċira lija li f'dan ismiħ kien hemm 45 intervent f'ħafna kumitat involuti, apparti l-kultura u l-industrija, feġġow bilanċ il-kwistjonijiet li għandhom xjaqsmu kemm mal kostruzzjoni ta' ekonomija digitali kif ukoll il-ħolqien ta' soċjetà digitali. Dan kien lantana u naħseb illi poġġejna fil-qalba il-suġġetti bħal pluralizmu kulturali, il-kreattività tal-kultura Ewropea bħala sfida tal-iżvilupp sostenibli, naħseb li din kienet turija tajba ta' dak li nixtiequ nagħmlu, apprezzajnija nixtieq ninformakom xtit punti ta' tarif għalikom, silenzju jekk Għandi xi ftit avviżi li nixtieq nagħmel. L-ewwel qabel kollox li nixtieq ngħid li issa ħankomplu bil-evalwazzjoni tal-kumitati konġunti għal dan il kummissarju nominat u għalek nishtiq narrafkom li ħajkun hemm laqgħa tal-koordinaturi tal-kumitati itre u kult li ħasseħ in kamera għada fil-ħodu 30 ta' settembru 2014 mill-6 sa' 7 ta' wara nofsenar fil-sala asp wieħed ġita tlieta. Nirringrazzja l-interpreti li erqu l-araq ta' ġbina mal dan ix-xogħol imma grazzja tax xogħol tagħhom u nawguraw li għal kulħadd kienet laqa li tagħti l-frott. Grazzi, grazzi tal-preżenza tagħkom. We are perfectly in time. Fantastic.